għal daw kolla li ġejjin il-Brussel laqda tal-istituzzjonijiet Ewropej. Ok. Ok, herzlichen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung, meine Damen und Herren, über den Bericht von der... Epwis naddu sal-votazzjoniet u għan votaw fu il-rapport Rapkaj me dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Naddu issa għal budget tal-2013, nagħti l-kelma rapporter is-Sur Lavija. Sur President, kollegi, bħal ma nagħmlu kull sena minħabba li hija proċedura komplessa hemm xi adattamenti tekniċi li rridu nivvotaw fuqhom. L-ewwel nett fuq referenza ġenerali li nqisu ċifri ġifieri dok sitta li fil-każ ta' amendi f'daqqa il-vot huwa għall-linji li jitti referi għalih kollha f'daqqa. Mbagħad hemm xi korrezzjonijiet tal proġetti pilota u dawk ta' tħejja li rridu nivvotaw fuqhom. Il-proġett pilota jiżviluppa indikaturi biex inkejlu l-applikazzjoni tal-Karta Ewropea għall-ugwaljanza tan-nisa u l-irġiel fil-ħajja ta' kuljum u duwa mdaħħal fil-heading 3A u mhux wieħed A. Mbagħad fir-rigward il-konsum ta' frotto xejjex fil-heading 2 u mhux fit ta' B. Il-proġett pilota tal-promozzjoni ta' sistema ta' autosistenza tas saħħa tal-Unjoni Ewropea għandhom il-pagament miljun euro u mhux mit-telf euro. il nazzjoni preparatorja tal-klima u l-innovazzjoni mnaqsa bżewġ miljun euro meta mqabla mal abbozza tal-budget kemm fl-impenji kif ukoll il-pagamenti. il prorazzjonijiet tal-, -pagamenti European Voluntary Aid Corps eh, u għamnaqqas miljon euro fil-impenju pagamenti meta mqabbel ma labbozz ta' budget. Irrid nisħaq ukoll il-pożizzjoni tal-Parlament ma tqis l-ittra ta' emendatorja numru 1 tal-2013 adottata l-19 ta' Ottubru fil-Kummissjoni u ħad tkun integrata matul il-konċiljazzjoni. Nagħlaq b'appell għal vot. L-Unjoni u l-Koezjoni tal-Parlament huma l-budget tal-2013 iktar importanti minn qatt qabel. Aħna dimna għandna konċiljazzjoni ibsa mal-Kunsill u diffiċli li jidher li mhux ser ċedi fir-rigward ir rizorsi neċessarja disponibbli. Għalhekk nitlobkom għal vot b'saħħtu biex nuru l Parlament Ewropew maqut u biex tbekk flimkien nagħmlu din il-ġlieda. Grazzi. Grazzi, Sur Lavija. Issa nippruvaw nifukaw fuq dan. Marbot? Tajja Issa, nieħdu il-punti li għamel is-sur Lavija, il-rapporter, tiftakru nifutaw fuq dawn fl-imkien minn wa favur, jolli deħ, minn wa kontra, Astenzjonijiet? maġġoranza wiesa adottata. Blok numru 1. Emenda 98. minn huwa favur. Blok numru 1. Favur. Nibdow minn ġdid Zbalti għajiet il-President. Nibdow blok numru 1. Minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Issa, nittama li nistaw naslu għall-emenda 981 minn favur kontra astensjonijiet maddiċ. Seba disa wieħed minn favur kontra astensjonijiet Naħseb li rridu nagħmlu verifika elettronika fuq dan biex naraw x'maġġoranza hemm. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maġġoranza wiesa favur adottata. Emenda 272 minu huwa favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Emenda 351 minu huwa favur. Anzi, votazzjoni nominali mela votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Adottata. 878 taqa issa emenda 206 minn huwa favur kontra astenzjonijiet taddi. 774 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 200 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħat vota, Votazzjoni maluqa. Adottata. Iva Sordes. Herr Präsident, ich muss heute Grazzi ħafna, Aziz President. Jiena nixtieq ngħid li l-magna tal-vot għaj mhux taħdem. Mela, nibatu lek tekniku biex jiġi jiverifika l-tamir tiegħek imma nitolbok l-ewwel net toħroġ il-karta tal-vot u terġa' daħħala. Is-soltu taħdem. Le jidher il każ. Naddu issa l-emenda 963 li taqqa u issa naddu minnu fiħal 964 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 965, votazzjoni maqsuma, votazzjoni nominali żewġ partijiet l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Tini parti, votazzjoni nominali u koll, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa, maddiċ. Emenda 966, minn favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 1200 minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddit. Nerġaw niverifikaw kif tridu. Emenda 1200 minn huwa favur kontra. Adottata ċara. Imma jekk tridu nagħmlu verifika kif tridu intom. Emenda 1200. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddit. 116. Taqa. Naddu issa l-emenda 762 minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddit. 104 taqa votazzjoni nominali 8-9, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 1162 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Għaddit. 190 taqa, da 280 nissa minn u għafavur, kontra, astenzjonijiet. Maddiċ. Emmen da 282 minn u għafavur, kontra, astenzjonijiet. Maddiċ. Blok numru 2 issa, u għafavur, kontra astenzjonijiet taddi. Blok 3 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Issa naddu għal-emenda 34 minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda 33 favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda 29 favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 998 din taqa. Naddu issa l-emenda 1148 votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni maluqa għaddit 876 taqa emenda 1005 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. Issa l-emenda 754 u 967 fl-imkien identiċi votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Skużawni li d-dizappuntajtkom, maġġoranza kwalifikata meħtieġa mela ma taddix. Mija, eh, eh, skużawni, 1002 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 992 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Blok erba, favur, kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 977, favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. 298, was dafür? Dagegen? Favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 978 votazzjoni nominali le dik taqa minħabba l-votazzjoni ta' qabel u bek 793 favur kontra astenzjoniet għaddit 979 taqa 300 favur kontra astenzjoniet għaddit Dan jfisser li 8 891 taqa. L-emenda 1147 taqa wkoll. Se konna neħdu votazzjoni nominali miftuħa, signori. Kulħadd ivota jekk jogħġbok votazzjoni magħluqa. għaddit l-emenda li mis 892 eh, taqa, issa l-emenda 308 favur kontra astenzjoniet għaddit. Seba erba wieħed bekk. Ġejt informat li il-ċifri jaqaw iżda spiegazzjoniet ehm, irridu nivotaw minu favur. Nasab li l-gruppi ma' din daqsi. Dak kontra jkjoġbok. Nasab li maddiċ. 281 kont eh, astenzjonijiet maddiċ. Nemenda wieħed wieħed ħamsa tnejn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Jiġifieri 893 taqas għal blokka 5 eh, eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Blok 6 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda wieħed wieħed wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 274 favur kontra assenzjoniet maddiċ. L-emenda 108 favur kontra assenzjoniet maddiċ. L-emenda 1240 favur votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kolħat vota jek votazzjoni maħluqa. Għaddit. Disa tlita disa. Taqa. Dimenda wieħed nejn erba wieħed. Votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit wieħed disa tnej, anke hawnhekk għandna votazzjoni maqsuma dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur, dawk kontra, aħjar niverifikaw elettronikament qed tajt il-Presidenza mela. Votazzjoni miftuħa. Din it-tieni parti. Kulħadd vivota mela votazzjoni magħluqa. Mela, għaddiet fil-fatt, għaddiet, għetjati President. Melissa, l-emenda li jmiss, nejt nej sitta, votazzjoni miftuħa. Mela, niskuża ruħi, għetjati President. Tnej disa erba, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kullħat vota, għamaluqa. Mela. U di għaddiet fil-fatt li allura twassalna għall-element li jmiss votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota maluqa. U din allura għaddiet. 2-2-1 u 1-0-2-1 jaqaw emenda erba 3 2 daw favu, daw kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda tnejn 2 u emenda wieħed 2 2 daw kjaqaw ism emenda 127 daw favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela, disa erba seba taqa. Emenda 128 dak favur dak kontra. Astensjonijiet għaddiet. E, Disa batminja ta' A mela e, e, votazzjoni nominali miftuħa fuq l-emenda 244. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Fil-fatt għaddiet? diet Sejajt il-President. Iva d-diet mela 935 taqa 245 votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Disa tlieta tnej taqa mela, wieħed tnej erba tlieta, l-emenda wieħed tnej erba tlieta, votazzjoni nominali miftuħa il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Mela 2-2-6 u 1-2-4 jaqaw u għallura niġu għall-emenda 2 4 ħamsa. Votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Għaddiet u daw li jmiss jaqaw mela niġu għal l-emenda 1246 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela, din li mistaqa Mela, e, emenda 247, dawk favur dawk konta stensjonijiet għaddit. Imma tidu tollu jdejkom sew qed jgħid il-President biex nkun nista' ninduna jiex qed intivvuta, kelli jkun diffiċli. Illi noqogħdu inkol najdejna flimkien mhux sejjejn. Mela, e, votazzjoni nominali fuq l-emenda wieħed wieħed dissa sitta. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Mela, li mistaqa. Mela, e, dik li jmiss. E, dawk favu dawk kontra stenzjoniet għaddiet. <clears throat> Eh, wieħed tnej ħamsa tminja. <coughs> Il-votazzjoni nominali miftuħa, maluqa, u dik għaddiet. Mela niġu għal blok numru 8 daw favur daw kontra astensjoniet għaddiet jew għaddew. Issa. Emenda tlieta, anzi, jiskużarħu l-President, għanna roll call. Votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddiet. Mela. Blok disa dawk favur dawk kontra stensjonijiet għaddiet. Blok 10 dawk favur dawk kontra stensjonijiet għaddiet. Blok 11 dawk favur dawk kontra stensjonijiet astensjonijiet għaddiet, 12 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet, 13 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. 14 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet, 15 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Mela, sinjuri lill-Kunsill hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kjoġbok jekk tixtieq. Notwendigkeit muss das so sein, wir nicht beruhigen Sie sich bitte, Herr Mavroyan. Dinja punt ta' proċedura, Sur President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Signori. Il-Parlament Ewropew għadu kif adotta emendi għal pożizzjoni tal-Kunsill fuq il labbozz ta' budget għall-2015. Huwa minnu li wara dan fil-kapaċità tiegħi bħala President tal-Kunsill jiena naqbel il il-President tal-Parlament Ewropew isejjaħ laqa ta' konċiljazzjoni kif meħtieġ fl-artiklu 314 paragrafu 4 ċe ta' trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sur President. Eh, la via, volzi dazu. Sulla via, tixtieq ta' ċaħġa dwar dan għandek il-kelma jekk trid. Iġifieri aħna biżna emenda tnej seba tnej erba dak maħna ma votajni għalih sur President. Waqa' Tajjeb hekk. Okay, vielen Dank. So, ich rufe jetzt auf den Bericht Lavia Worgen. Entwurf Mela, issa insejjaħ l-abbozz ta' Lavira, la bozz fuq inizjattiva personali. 18. Dawk favur, dawk kontra. Astensjonijiet verifika elettronika. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa u hekk naraw il-riżultat. Jiġifieri ma ġietx aċċettata 35 favur daw kontra astensjonijiet maddieċ, 42 daw favur, daw kontra astensjonijiet maġiċ aċċettata, 43 daw favur, daw kontra astensjonijiet maddieċ. 44 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. Fu 45 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. 21 eh, niftħu l-votazzjoni nominali. Maluqa? Abgelehnt Wir kommen jetzt zu Änderungsantrag Nummer 6. Ma ġiċ aċċettata. Mela 36 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. Niġu għat-test oriġinali, issa kollu kemmu. Wan, <clears throat> wieħed, dawk favur kontra, astensjonijiet għadda. It-tieni parti, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għadda, għadda, għaddit il-parti. Emenda 22 ċe. De, u xek. Iva. Mill-ICR, dawk favur, daw kontra, astensjonijiet maġiċ aċċettata. sataċ dawk favur, daw kontra, astensjonijiet maġiċ aċċettata. Mela, e, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota maluqa. U ma ġiċ aċċettata. L-emenda t-nejn, eh, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota ma għalaqnija il-votazzjoni ma ġiċ aċċettata. Emenda tlieta votazzjoni magħluqa ma ġietx aċċettata. Issa 37 dak favur, dak kontra ma ġietx aċċettata. Issa naddu għat 38 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet Kjo ġobkom, ollu idejkom sewet jgħajt il-President Schulz. Dak favur daw kontra, astensjonijiet niverifikaw. Niverifikaw elettronikament. Votazzjoni miftuħa fuq 38. Maluqa. Das ist angenommen. Dann kommen wir zur Änderungsantrag 47. Addiert. Mela. 27 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. Issa, e, votazzjoni nominali għal numru 4. Maluqa. Ma ġiċ aċċettata. 48 dawk favur, dawk kontra ma ġiċ aċċettata. Emenda 5 votazzjoni nominali. Dawk favur, anzi, votazzjoni elettronika. Iskuza ruħu l-interpretu. E, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Sitta, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma' Numru 20, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma' ċiċċettata numru 39 dawk favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. Emenda seba' dawk favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. 10 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. Dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. 8 votazzjoni nominali miftuħa Votazzjoni Ma Maġiċ aċċettata. Numru 40, dan favur, da kontra astensjonijiet, maġiċ aċċettata. 41, da favur, da kontra astensjonijiet, maġiċ aċċettata. Disa, dak favur daw kontra astensjonijiet maġiċ aċċettata. Issa, 24 dawk favur dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettata. 25 dawk favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Mela, verifika elettronika miftuħa. Votazzjoni madwar. li huwa ċalli ma ġietx aċċettata. Naddu għal 15 eh, votazzjoni nominali miftuħa. Madduħa? Ma ġietx aċċettata. Numru 16. Votazzjoni nominali. Maluqa l-votazzjoni ma ġietx aċċettata. Snaddu għas 26 votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. ma ġietx aċċettata 27 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata 28 votazzjoni nominali miftuħa. maluqa mela 29 miftuħa votazzjoni maluqa u ma ġiċ aċċettata. Issa niġu lura ura test oriġinali dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għadda. 87 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għadda. Il-test oriġinali 88 e, eh, maqsum fit tnejn part l-ewwel parti miftuħa votazzjoni nominali maluqa il-votazzjoni kif nistgħu naraw għadda għadda. It-tieni parti issa votazzjoni nominali li hija miftuħa maluqa u nistgħu naraw illi anka din għaddiet. Naddu għal test oriġinali 89 votazzjoni miftuħa nominali maluqa għaddit. It-tieni parti, votazzjoni nominali, maluqa u din għaddit ukoll. Numru design, votazzjoni nominali miftuħa. maluqa. Għaddiet. Numru 11, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Għaddiet. Jek tridu niverifikaw, ja? Eh? Mela. 11, ħani votaw fuq 11 votazzjoni magħluqa u hemm nistgħu naraw illi fil-fatt ma ġietx aċċettata. Mela allura ngħaddu għat-test oriġinali wieħed u design. Dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet. Għadda. Eh, numru 30, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma ġiex aċċettat. 31 maqsum fi 2. Mela, t-tini parti jaqa. Naddu għal 32, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma ġiex aċċettat. 33, dawk favur, dawk kontra, <coughs> astenzjonijiet ma ġiex aċċettat. Emenda 17, eh, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota? Maluqa? Erba' tletin issa dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Ma nistax ngħid allura jkolli nagħmel verifika elettronika. Fuq l-34 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa u nistgħu naraw illi għaddiet. Mela, riżoluzzjoni issa kollha kemm hi ħan nivvotaw fuq għalija b'mod elettroniku. Kulħadd ivvota tajjeb mela dik naraw ukoll illi għaddiet ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi. Nifirħu lil rapporter. Twassalna rapport li ġej. Änderungsantrag 47 in Mela, emenda numru 47, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. Nara il-votazzjoni. Ma taddix. Paragrafu 1, emenda 61, dawk favur, kontra astensjonijiet, ma taddix. 39, niftaħ il-votazzjoni nominali. Nara il-votazzjoni. Ma taddix. Issa nistgħu nieħdu l-emmendi minn 49 sa 64 għan blok. Jekk taqblu mela namlu dan, hawn xi ħadd kontra li nieħdu dawn l-emendi għan blok, le mela Amanda 49, 51, 52, 53, 62, 63 u 64 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Issa immorru għal emenda emenda 40 votazzjoni nominali u dejna taddi. ma taddix issa menda 41 votazzjoni miftuħa nara il-votazzjoni Emenda 42, votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota nara il-votazzjoni u din ma taddix. 43. Niftaħ il-votazzjoni. Nalaqa. U din ma taddix. Emenda 65 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Ħamsa votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa, nara il-votazzjoni. Din ma taddix. Issa, emenda numru tlieta. dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 44, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota, nara il-votazzjoni. U din lanqas tgħaddi. Issa menda 66 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet u din lanqas tgħaddi. Issa emenda 60, 6 de, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Nara il-votazzjoni dejn ma tgħaddix 7 de eh, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota nara il-votazzjoni. Din ma taddix. 8 de, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kulħat vota nara il-votazzjoni. Din ma taddix. Issa naddu għall-emenda 9 de. Votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kulħat vota nara il-votazzjoni u din ma taddix. 45 votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd tivvota nara il-votazzjoni. Ma tgħaddix lanqas. 67 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma tgħaddix lanqas. Emenda 10, votazzjoni nominali, dawk favur, dawk ko... Anzi, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota mela nara il-votazzjoni u din ma tgħaddix. Nitlob li jifdi jekk jaqblux taqblu li namlu 11, 12 u 14 eh, u 13 għan blok Iva. Mela, issa għan votaw fuq. Anza, għan votaw separatament. 11 de niftaħ il-votazzjoni, nara il-votazzjoni u din ma tgħaddix. 12. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd tivvota nala din ma tgħaddix lanqas. Issa emenda 13 de votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni, niftaħ il-votazzjoni kulħadd tivvota nagħlaq il-votazzjoni. U din ma taddix. 54 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. 48 dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 68 dawk favur, 68 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Issa 55 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Issa 56 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. 72 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma taddix. it test oriġinali Mela, ħan verifikaw. Amen fuq amenda 72 niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. <coughs> mela, din taddi. Il-test oriġinali, paragrafu 72, l-ewwel parti hija favur. Issa, ħanivraw fuq din. Eh, dawk favur kontra astensjonijiet din tgħaddi. Dak it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi wkoll. Emenda 57 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix. 14 de votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Klot vota nagħlaq il-votazzjoni. ma taddix. 69 dawk favur daw kontra astensjonijiet ma taddix lanas. 15 d votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Kruħat tivvota votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 16 d issa. Votazzjoni miftuħa. Kla tivvota votazzjoni magħluqa ma tgħaddix lanqas. 17 de niftaħ il-votazzjoni votazzjoni magħluqa u din ma tgħaddix. 18 de votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni kla tivvota nara il-votazzjoni u din ma taddix. 58 dawk favur dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Issa 19 de votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni nalaqa u din ma taddix. Issa Emenda 20 d votazzjoni nominali u koll. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Is-Sur Lamstoff. Sur eh, President, qed nivvotaw fuq ħafna emendi ta' gruppi individwali li normalment inkunu biex nostalvaw ir-reglu tal-proċedura f'kull dettal. U għalhekk dawn il-votazzjoni nominali għandhom jiġu għall element importanti biss. U mhux naħsibx li hemm bżonn nagħmlu dawn il-votazzjonijiet nominali kollha. Naħseb li dak li tipprova jagħmel li FD hawnhekk huwa pjuttost superflu hawnhekk u m'hemmx bżonnu. Issa, amenda 21, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nar votazzjoni maluqa. maddiċ. Emenda numru 2, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. Nitlob il-grupp EFD jekk nistaw xnieħdu emendi 22, 23, 24, 25, 26 u 46 kollha flimkien mena. Votazzjoni nominali. Unblock. Inti mintix membru tal-grupp EFD u aħna qbilna ħan nivvotaw unblock. Mela, ma tridux votazzjoni fuq 22 miftuħa, maluqa, U din ma taddix. 23 de. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Issa naddu għal emenda 24. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. 25 de miftuħa, maluqa, ma taqaddix. Emenda 26, votazzjoni miftuħa, maluqa, ma ddiċ. Emenda 46, votazzjoni miftuħa, maluqa, ma ddiċ. Issa paragrafu 50 tat-test oriġinali, votazzjoni nominali, niftuħ il-votazzjoni t vota, votazzjoni magħluqa. t tivvota, nara il-votazzjoni. U din tgħaddi. Issa, emenda numru wieħed, dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet, maddiċ. 27 de. Votazzjoni miftuħa maluqa. Maddiċ. 28 de miftuħa maluqa maddiċ 29 de votazzjoni miftuħa maluqa maddiċ 30 de, votazzjoni miftuħa, maluqa. Maddiċ. Wieħed u 30 de, votazzjoni miftuħa, maluqa. u 32 de, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda 75. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. 33 de. Votazzjoni nominali. Miftuħa, maluqa, maddiċ. Issa, 59 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet Maddiċ. 34 de votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 35 de votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni issa maluqa u din ma għaddiċ. Issa sebajn dawk favur, dawk kontra astensjonijiet maddiċ. 36 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 37 de. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma taddix. Wietu sebbajn dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa. 38 de votazzjoni nominali niftaħ votazzjoni maluqa maddiċ. Issa, emenda 76 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma għaddit. Issa, da 60, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma ddiċ. 73, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. 74, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddit. Numru 4, għal darbuħra votazzjoni nominali miftuħa maluqa maddiċ issa ser nadottaw riżoluzzjoni kollha kemmi f'dazzjoni nominali miftuħa maluqa u din tgħaddi. Proset l-Sinjura Burger Burger u u Sur Kalfin. Naraw li l-maġġoranza u fil-naw xin pozizjoni tal-parlament fin negozjati li ġejjin u din hija ħaġa ċara tim tagħna u tim tan li qed jagħmel negozjati u anke għalina. Grazzi ħafna tal-appoġġ tagħkom. Mela, issa ħanaddu għal rapport taħt artiklu wieħed 3-8 votazzjoni waħda nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa u dan jgħaddi. Ir-rapport huwa adottat. Mela, issa, il rapport tas Sinjura Graslo sur Rivellini fuq il- Regolament finanzjarju jekk jogħġbok tkellem fil-qosor, Sinjura Grassley. Eżis, kollegi, sur President, se nitkellem fil-qosor kien jista' jkun. Illum se nivvutaw fuq test konsolidat b'vot wieħed qed tivvutaw biex ikun hemm stqarrijiet pendenti maquda biex ikun hemm stqarrija wkoll min-naħa tal-Parlament sabiex dawn u din irrid naqra ovvjament. Il-85.5 biljuni illi ntefqu minn Belġju fir-rigward tal-real estates għandhom jiġu konsidrati mir-regola 18 dan kollu. Eh, nixtieq nirringrazzja l daw kollha li ħadu sem f'dan l-eżerċizzju diffiċli ħafna u fin-negozjati li kienu daqstan diffiċli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjur Gressler, eh, Sur Revellini. Kjoġbok. Nixtieq ngħid li llum qegħdin napprovaw regolament ġdid iktar modern u iktar sempliċi u l-mezzi kif niġġestixxu nimeniġjaw il-fondi u jkun iktar effiċjenti biex naffrontaw il-problemi li ħerġin minn din il-kriżi li għaddej minna bħalissa. Grazzi l kulħadd. Grazzi ħafna Sur Rivellini. Il-proposta hija l-votazzjoni ta' test kollu kemm għallu se nivvutaw fuq għam dawk favur jekk iġobkun dawk kontra astenzjonijiet mela għaddiet. Issa, il-proposta kif emendata se tiġi eh, votata dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Ir-riżoluzzjoni abbozzata taħt paragrafu wieħed emenda 3-10 eh, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Il-rezoluzzjoni leġislativa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota mela votazzjoni jamaluqa. U din għaddiet. Right, we now come to the explanations of vote. Mela issa nadu l-ispiegazzjoni tal-voti u l-ewwel għandi l-sur Fox fuq il-lista. Sur Fox jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President. Fir-Renju Unit għadna qed insofru mill mill-erda li ħallew il-gvern preċedenti fil-rigward tal-finanzi tagħna qed nivvota favur dan l-emenda l għaliex eh, mżida ta' 6.8% għall Unjoni Ewropea biex tizdiet U tali zida jew kull zida hija insensibbli minnaħ tal-Unjoni Ewropea. Ma nistawx naħsbu dwar xi ħaġa hekk aktar eh, kera biex naljenaw il-vot